soluzzjonijiet. Eh, iżda dan huwa pass tajjeb li aħna għandna nkunu gburin tiegħu. Thank you very much indeed, Commissioner. First of all, I apologize. Grazzi, Kummissarju. Skużawni kollegi tal-li qed ninterrompi l-flow ta' dan id-dibattitu iżda għadni kemm ħat eh, il-Presidenza tal-laqa u nixtieq ngħidilkom li issa irrit nagħmel ehm, inħabrilkom xaġa l-lejla. Is-sur Kristof Beċu għalli li se rirriżenja bħala membru tal-Parlament Ewropew mill-ewwel ta' jannar tal-2011. Skont regola erba paragrafu wieħed Parlament stabilixxa li hemm post liberu minn dan iż-żmien. L-awtoritajiet Franċiż informawni li issa ħajoħodlu post postu eh, l-sur beċu, ħatodlu postu s-Sinjura Agnes Lebrun. Skont regola erba paragrafu wieħed, Eh, dan ser isir dan sar mill-ewwel ta' jannar tal-2011 skont regola 3 ta' paragrafu 2 sakemm il-kredenzjali tagħha jiġu verifikati u il sinjura Agnes Lebron ser tiħu il-post tagħha fil-Parlament u ser ikolla drottijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' dan ix-xogħol dejjem jekk i iffirmat deklarazzjoni li i manda lebda xogħol ieħor li huwa kompatibbli ma' dak ta' membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi. U nifirħu l-kollega l-ġdida tagħna. Issa morru lura għad-dibattitu tagħna il-kellim eh, li miss eh, sur Signora Ġoli fissem il-Kumitat tal-Iżvilupp. Grazzi, Signora President, kollegi dan il-ftejm ta' sħubija bejn l-Unjoni Ewropea l-Kamerun u l-Kongo għandha tkun ta' aħbar tajba għal nies ta' dawn il-pajjiżi kif ukoll għal biodiversità. Iżda dan huwa biss pass fi proċess twil ħafna li l-Parlament Ewropew ser ikollu jsegwi mill-qrib ħafna. Jekk aħna rridu li dan il-ftehim ikun jagħmilha possibbli li ehm, ikonna kummerċ tal-injam trasparenti u skont il-liġi u li rispetta l-ambjent u jgħin l-nis lokali u mhux biss ftit nies, allura jekk iridu hekk l-Unjoni Ewropea trid tassigura li d-drittijiet tan nies lokali u indiġeni jiġu rispettati bisħieħ u li dawn jipparteċipaw ukoll fil-konsultazzjoni. Dan għandu jagħmilha iktar faċli biex niġġieldu l-korruzzjoni u biex jkollna governanza tal-foresti. Il-ftehim mandux sempliciment ikun ta' skuza fil-rigward ta' rizorsi ta' pajzi diżviluppaw, iżda għanna nużaw biex ikonna bilanċ tajjeb bejn l-Unjoni Ewropea u dawn il-pajjiżi. Issa, il-kelima fissam il-gruppi politiċi, fissam il-PPE, is-sur Fellner għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-Kommissarju il-ftejim li għedin niftemmu il-lejla il-ftejim flagged bejn l-Unjoni Ewropea l kamerun u l-Kongo huwa ferm importanti. Għal daqstant jiena nilqa dan il-ftehim. Is-settur tal-foresti għandu problema kbira, kwistjonijiet soċjali u ekonomiċi il legalità illegali tal-injam eh, qed tagħmel ħafna ħsara u qed twassal għal faqar korruzzjoni u wkoll li twassal għal gwerra u konflitti. Jiena ura grat li nexxina nelħu dan il-ftehim u jiena grat ukoll il-Kummissjoni qed tikkommetti ruha. Lan huwa li jkun hemm kummerċ ħieles u huwa importanti li jkun hemm riforma għandu jkunem regoli biex bekk aħna niġġildu il-korruzzjoni fis-settur tal-foresti. Aħna wkoll kellna nitrattaw għanna nittrattaw is-sintomi u s-sintomi għandhom jiġu trattati billi nil dawn dan il-ftejim u dan il-ftejim jiġu implementat kif suppost. Jena nispera li iktar pajjiżi jisegwu dawn id-dan tip ta' ftehim. Għaliex jekk ma nagħmlux hekk aħna mhux se jirnexxilna li ġildu l-korruzzjoni u jekk ma niġildux il-korruzzjoni aħna mhux se l nilħulanijiet tan ta' governanza tal-foresti aħna rridu nwafqu l-importazzjoni illegali tal-injam maqtuħ b'mod illegali. Aħna nesportaw l-injam u nesportaw lej pajiz li huma ifqar minna. Aħna issa rridu nobdu regoli u niġġieldu dan il-kummerċ illegali. Is-sur kuta sal-minuta jekk jogħġbok. Komisja Europeană a început procesul încheierii unor acorduri de parteneriat voluntare cu țări care exportă. Grazie, Presidente. Il Commissione Ewropea bdiet sistema ta' sħubija ma' pajjiż li esportaw il-linjam. Jena naħseb li huwa importanti li aħna niżviluppaw struttura li tippermetti l-komunitajiet lokali u li jiġu involuti fl-implementazzjoni ta' dan il-ftehim u li ntejbu l-governanza fis-settur tal- ehm, foresti biex bekk aħna nipprevjenu kemm jista' jkun il-korruzzjoni, l-involviment tas-soċjetà ċivili fl-iżvilupp ehm, taftejim fil-Kamerun huwa xi ħaġa pozittiva, e, iżda xorta waħda hemm bżonn ta' miżuri konkreti biex nassikuraw dan id-dialogu e, u wkoll il-pajjiżi kollha firmatarja. Naridu wkoll irridu nistabilixxu industrija tal-foresti sostenibbli għal raġunijiet e, ambjentali u koll soċjali u naqsu deforestazzjoni degradazzjoni ambjentali f'dawn il-pajjiżi rridu nassiguraw ukoll li dawn il-pajjiżi rispettaw l tal-Unjoni Ewropea f'dan is-settur. Grazzi il-kellim li Mrs. Sir sur Davis. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-ftehim ta' sħubija dawn huwa kliem ferm sabiħ jirrappreżenta x'qed tipprova tagħmel l-Unjoni Ewropea li timponi rida tagħha fuq pajjiżi li niżviluppaw. Iżda, ftejim għal pajis li huwa daqs tal-Kongo eh, eh, jikrealu ħafna problemi. Daqs dan il-pajis hija ħaġa simili għall-Ewropa. Il-governanza f'dan il-pajjiż ma teżistix. Livelli ta' korruzzjoni huma esagerati. Il-numru ta' l-istaff li għanna aħna li qed jippruvaw jaħdmu fuq dan il-ftehim huma ftit wisq. Il-profit tal-tuħta li njagħmel illegali huwa kbir enormi u għas nistgħu nofru eh, nagħmlu xi ħaġa dwaru. Umbat hemm pajjiżi oħrajn minn fejn jiġin jagħmel legali bħal pereżempju ċina li l-qas biss qed jagħti każ eh, u jagħti każ li rispetta il-foresti kif qed nippruvaw nagħmlu aħna. Dawn il-problemi kollha jissuġġerixxu li eh, ftejn ta' sħubija volontari għalkemm għandhom intenzjonijiet tajbin ser ikollhom diffikultajiet biex jilħu l-għanijiet. Għaldaqstan x'tista' tagħmel il-Kummissjoni? il kommissjoni għaltinna li kull eh, ħaġa ser issir biex nassiguraw li eh, ser jirnexxilna naslu għal eh, riżultati tajbin u li dan il-ftejm ta' sħubija ser jirnexxielu iwassal ukoll riżultati tajbin. Grazzi, issa fisem li FD Sr. Rosbach. Johan Skow. Grazzi, President. Il-foresti u mal-polimun ta' dinja u aħna l-ura rridu għam. Palma tistaw taraw. Et jonqsu x-xogħlijiet minħabba l-kriżi ekonomika u aħna rridu nippruvaw ninkoraġixxu eh, li kunem hemm iktar xogħlijiet fl-Ewropa eh, billi eh, nitolbu għal injam Ewropew u mhux nippruvaw nimportaw injam minn barra. Aħna rridu nipproteġu l-biodiversità u l-klima wkoll. Hemm ħafna alternattivi tajbin. Jekk aħna ikonna aktar foresti fl-Ewropa u rridu nużaw l-injam Ewropew, ninkunu nistgħu nevitaw dawn il-problemi kollha. Nkunu nistgħu nużaw l-injam li nipprotuġu aħna stess għalfejn dan linja meżotiku u aħjar minn dak Ewropew. Ovvjament, hemm min jippreferi dan l-injam tropikali, iżda issa aħna rridu n-implementaw dan il-ftehim kif suppost u rridu naraw xinu dan l-injam li qegħdin nimportaw, rridu nassiguraw li ma ġiex importat b'mod korrott. mhux se jirnexxinha nwafqu il- tuħ tal-injam tal-foresti b'mod illegali permezz ta' dan li qed nagħmlu fil-Kamerun u l-Kongo, iżda dan huwa l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba. U għalkemm huwa ftehim volontarju u mhux l-aħjar idea, aħjar mix-xejn għall-inqas irridu naraw x'tamlu biex nipproteġu l-foresti tad-dinja l-iktar dawk f'żoni problematiċi. Sur Molter għal-minuta. Das Partnerschaftsabkommen mit Grazie, signor President. Jahr der Wälder der EU auch aus Jina soddisfazzjon għal dan il-ftejim li l-ħakna, ma naħsibx li il-valur għandu għanna niddubitaw minnu għu minnu veru li l-korruzzjoni fil-Kamerun hija xi ħaġa inkredibbli u kollha nafu dan il fat um, Il-President għajt li mandiċ interpretazzjoni u uh, tati il kallim il-permessi li jarġa jibda mill-bidu għax ħafna membri ma semawx. Mela, grazzi Signor President, il-ftej mill-li sar mal-Kamerun u għaxa ħagġa li tamini faħħara. Fis-sena internazzjonali tal-forestrija, forsi xi ħaġa li tejjeb anki l-immaġni tal-Unjoni Ewropea. Imma ma nafx dan il-ftejm fil-fatt x'inhu eżattament il-valur tiegħu għaliex assoċjazzjonijiet ambjentali qed jakkużaw il-gvern tal-Kamerun li qiegħed iħeġġeġ il-qtuħ tas-siġar illegali ma qed isir xejn biex titwaqqaf il-korruzzjoni, anzi għandna kumpaniji internazzjonali li huma involuti f'60% ta' dan il-qtuħ illegali tas-siġar. Daw il-kumpaniji mhux se jkunu jistgħu jikkompetu ma' dawk il-kumpaniji lokali il m'għandhomx l-arfin espert neċessarju, issa minħabba dan il fejm daw il-kumpaniji żgħar fil jispiċċaw jitwarbu fil-ġemp u għalhekk dan il-paroli tagħna kollu dwar suħ eh, illegali tas siġar huwa biss klim firaħ. Grazzi ħafna sa klima individwali l-ewwel is-sur Kazmarek għal minuti. Grazzi ħafna, Signor President. Kommissarju Sinjuri xarilu fl-imkien ma' delegazzjoni meta l-Komitat Ewropew marna Repubblika tal-Kongo u tkellimna dwar l-inizjattiva FLECT. Tkellimna ma' l-autoritajiet nazzjonali rappresentativi u l-NGOs. Dana il-soħta s-siġar u industrija importanti ħafna dan il-pajis huwa l tini akbar introjtu wara iż-żejt fil-fatt. Però dan it-tħul mhux daqshekk trasparenti. U l-informazzjoni ma taslilniex f'waqta. Il-gvern tal-Kongo jiva huwa mħasseb dwar il-futur ta' din l-industrija u fil-fatt ma nafux xekkux se jkun suċċess illi jirranġaw l-affarijiet hawnhekk aħna ovvjament nawguralhom kull suċċess għalhekk importanti li jinsaħħu il-kummerċ legali tal-injam u importanti għaliex inkella jispiċċa ikun hemm beħ bil bandu. Ma nafux jekk l-istandards li qegħdin nippromovu aħna tal- tuħ ta' siġar legali u se jkunu vinkolanti u se jkunu jistaw jaħdmu fuq livell globali, ħafna nis tkellmu fuq dan, pero naħseb illi għanna bżon illi din is-sistema tkun effettiva kemm jista' jkun għanna bżon nagħmlu pressjoni fuq importaturi oħra, ċoħe dawk li mhumiex Ewropej sabiex bil-mod il-mod jinkun nistgħu neliminaw l-attività illegali. Ovvjament jiddu nħarsu kol il-konsekwenzi tal-faqar. Jekk biex nipruvaw, jekk jiddu nipruvaw namlu dan sostenibli. Bissaħa ta' flekt il-kummerċ fl-injam iksir iktar ġust, iktar sostenibli u aħjar għall-ambjent. Aħna hekk nawguraw. Grazzi ħafna, is-sur Malzer għal erba' minuti għal minuta u nofsanzi. Grazzi ħafna sinjura President, anzi Sur s sissa. l għalnet L-ewwel net negozjati hija importanti. Anke mħasba dwar il-fatt li kien ġew blokkati il-negozjati biex jikonkludu il-ftej mal-Azja, pero da strument importanti ħafna regolament fuq il-produzzjoni tal-linjam u dan ir-regolament huwa marbut ma' dan il-ftehim permezz tal-flekt. Ġifieri dan strument importanti ħafna li jista' jagħti dinamizmu ġdid il dan in-negozjati għaliex aħna rridu nikkonkludu ftehim flekt ma' dawn il-pajjiżi kollha li għandhom foresti kbar kemm fl-Asja kif ukoll fl-Amerika Latina li per eżempju qed insemmi l-Vjetnam, il-Kambodja, l-Laos, ċina, dawn il-pajjiżi kollha qed jipproċedu bil- proċeduri tagħhom sabiex bekk ikunu jistgħu jiżviluppaw settur legali għal qtuħ tal-injam. U allura aħna x'iridu nagħmlu? L-istati membri qed jieħdu dawn id-deċiżjonijiet, regolamentazzjoni li huma neċessari fil-qasam tal-flekt. Umbata dak li għandu x'jaqsam mal-produzzjoni tal-injam, Hawnhekk qed titina sentej aktar għall-applikazzjoni ta' regolament, ġifieri il-Kunsilir tjurina triq biex għandna kun nistgħu jkollna applikazzjoni konkreta, però nafu li qed hemm ċertu pajjiżi li għadhom qed jadattaw ruhom. Issa nistgħu ngħaddu għal proċedura KGDI u nilqaw il-talbit kollha sur Kelly. Eh, eh, Grazzi, signor President. Ovvjament, kustjoni tiktar importanti mill-pubbliċità li ħan irċivu għandna skandli kbar ta' tuħ ta' siġar b'mod illegali illi jsiru madwar id-dinja. Għandna gvernijiet korrotti u rejba bla iħ. Nittama li dan il-fejim jiġi implementat kif suppost għax inkella laqas ħaq il-karta li huwa miktub fuqha. Il-politika tal-Unjoni Ewropea trid tkompli il-tħares il-foresti. U mhux u noqogħdu attenti li mhux noqogħdu jisna qed inħeġġu l-bdiwa biex jaqtaw is-siġar sabiex ikollhom il-prodotti jesportaw lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi Sur Ferreira, sa grazzi Signor President. L-isfruttament tal-foresti u tal-injam f'pajjiżi bħal Kongo u l-Kamerun huma teddida l-integrità tar-riżorsi li l-komunitajiet lokali jiddependi minnhom għall-għajxin tagħhom. Dan huwa qasam importanti ħafna l-biodiversità. U minħabba il- tuħ ta' siġar mill-foresti tropikali għadin naraw sfruttament u sistema sħiħa eh, kriminali għaddejja. Din hija ġestjoni eh, insostenibli tal-foresti u hija t-tort ta' kumpaniji kbar li ma jimportom xejn mis-sostenibilità. L-għajnuna Ewropea hija importanti aħna qegħdin nippromovu wkoll id-diversità ekonomika f'dawn il-pajjiżi rridu naċċertaw li innaqsu l-esportazzjoni ta' materja prima lejn eh, pajjiżi industrializzati. Grazzi ħafna, kellim li miss. Naħseb li din is-sistema hija xi ħaġa li naħdmu żjed fuqha fil-futur importanti ħafna li dan il-ftej għal dan il ftejm li riċerka tingħata appoġġ eh, adattat u b'mod partikolari rridu naraw ukoll li jkun hemm taħriġ, speċjalment li kumpaniji żdaru ta' daqs medju fil-Kamerun u fil-Kongo li permezz ta' dan ikunu jistgħu jiżviluppaw ġestjoni tal-foresti b'mod li huwa tajjeb għall-ambjent. Dan importanti għal kulħadd għaliex aħna irridu wkoll li l-ħtiġijiet tara fil-futur f'dak li jidħol f'dak li rigwarda l-injam ikunu milquha. Grazzi, Signor President, 40% tal-art tal kameruni hija miksija bil-foresti u s-siġar, però l kameruni huwa l-ikbar esportatur tal-injam tropikali fid-dinja xorta waħda qed issir ħafna deforestazzjoni hemmhekk u l-esperti raw li fl-aħħar snin. Ħafna varjetajiet speċjali tal-injam intilfu. Irridu niġġieldu korruzzjoni kemm fl-amministrazzjoni pubblika u anki fost il-kumpaniji privati għandna bżonn ta' prosekuzzjoni eh, pubblika u jekk irridu li jkun hemm sostenibilità, rridu anki niżiraw foresti ġodda, irridu nippruvaw ukoll illi nħarsu u nagħmlu tajjeb għad-dannu. 80% ta' dan l-injam jiġi esportat lejn l-Ewropa, ġifri aħna għandna responsabilta hawnhekk ukoll l-Unjoni Ewropea tittieħu responsabilta tagħha f'tejmit volontarji eh, huma tajbin imma biex namlu progress jidun npoġġu responsabilta fuq il-kumpanija. Grazzi ħafna naddu issa l-Kummissarju Pibax. President onorevoli membri, dan id-dibattitu mar l-lin mill-ambitu ta' dan il-ftejim jekk inħarsu lejn il-foresta mhux biss il-kummerċi li effettwa il-foresti ma anke riżorsi ta' enerġija u popolazzjoni li qegħdin jikbru li kollhom impatt fuq il-foresti ġifrina hawnhekk irrid nisħaq li dan il għabis biss l-ewwel pass fwiħad biss mill-loqsma li jeżistu mhuwiex is-soluzzjoni ma' minn x'imkien trid tibda biex tasal. Jiena ma nishtiqx naqsalkom kaqalkom laqqas dwar kif ningaġġa ma dawn il-pajizi din mhix ħaġa faċli, per dawn huma pajjiżi li kellhom storja diffiċli ħafna l-indipendenza kisbuha 50 sen ilu imma mhux bl-istess mod kif ħafna mill-pajjiżi tagħna kisbu l-indipendenza u għalhekk hemm bżonn ta' żmien irridu jgħaddi żmien biex niġġieldu korruzzjoni u nistabbilixxu wkoll ġestjoni tajba tar-riżorsi u mixjin huma iva bil-mod il-mod jekk tħares lejn l-Afrika tara illi kien hemm tkabbir ekonomiku anke fi żmien tal-kriżi. U dan ifisser li l-affarijiet mixin il-qoddim kien hemm Iva, tendenzi ta' inkoraġġament. U nirridu naħdmu fl-imkien biex intejbu dan il-proċess. Aħna għadin naħdmu ma' DRC Kongo, għadin naħdmu ma' Kamerun u anke ma' l-Indonezja. Għadin ninnegozjaw, pero għanna tamiet eh, pjuttost gbar li nikkonkludu ftejim. Ir-riskju f'dan il- suġġett dan ir-rigward huwa pjuttost wieħed minimu. Naħseb li l-affarijiet kollha jiġru pożittivi, irridu naħsbu wkoll fuq il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima kan kun tagħna ċertu eh, serħan il-moħħ. Mhux aħna biss irridu li l-affarijiet ikunu ġusti u sostenibbli hemm pajjiżi oħra madwar id-dinja li jixtiequ dan u li qegħdin jitgħalmu. Per eżempju, jekk nħarsu lejn l-Energy Efficiency Drives, nabdew minn hawnhekk, però pajjiżi oħrajn segwewna mbagħad. L-istess, jekk aħna inħarsu lejn kwistjoni ta' ċuħċa sġar illegali, għonek u koll nistaw namlu progress. Jena u koll nishtiq najdilkom li l-Kommissjoni ħatkun edha tagħmel sorveljanza mhux biss permezz tal-ħaddiema tagħha, ma anke permezz ta' delegazzjonijiet tal-Istati Membri, għax dan huwa proċess li aħna naqsmu mal-Istati Membri, mhux il-Kummissjoni waħedha li qed taħdem għaliex huwa krust kruċjali nikkonkludu dan il fsejm ta' sħubija volontarja. Jina nemmen dan huwa proċess li miexi fid-direzzjoni tajba u wieħed tajja palina u kopri ħafna mill kustanijiet li huwa ta' tħassi palina l-koll illum. Grazzi ħafna naddu issa rapporter is-sur Ġadu. Grazzi, Sur President. Kummissarju, għal darbohrejn nixtieq nirringrazzja lil kollegi li diskutew dan is-suġġett f'din id-diskussjoni llum nixtieq infakkarkom fuq dan il-punt importanti. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-ambjent, l-iżvilupp u t-tisħiħ tas soċjetà ċivili. Naħseb illum jekk hemm xi ħaġa nistgħu nużaw biex nippromovu l-iżvilupp sostenibbli f'dawn il-pajjiżi, pajjiżi Afrikani, allura dan huwa t-tisħiħ ta' soċjetà ċivili. Dan din hija opportunità demokratika. L-unika opportunità demokratika li għamdhom dawn il-pajjiżi huma li jivvotaw fl-elezzjonijiet u l-Kamerun ukoll qed jagħmel progress dan ir-rigward. L-Unjoni Ewropea trid tkun preżenti, involuta f'dawn il-kwistjonijiet. Idu naraw kif il-ġestjoni tal-foresti qed issir, idu naraw kif is-soċjetà ċivili hija involuta fl-implementazzjoni, jekk insaħħu is-soċjetà ċivili, inkunu nistgħu nindirizzaw dan l-argument anke kwistjoni taċ-Ċina pereżempju li hija xi ħaġa li tqum regolarment Għalfej aħna naqdu nħablu rasna u ċina taqbad tixtri li trid u tisfrutta daw il-pajjiżi kif trid. Però aħna l-importanti tagħna huwa li insaxħu is-soċjetà ċivili din hija l-aqwa tweġiba li nistgħu nagħtu għal din il-mistoqsija. L-Ewropa hija suq kbir għal injam tropikali u importanti li din l-industrija però tkun waħda sostenibbli u ta' profitt. Grazzi illi għad stajt komissarju tixtieq taħdem mal parlament Ewropew għandna kuntenti ħafna u nħarsu bil għalajn din il-kooperazzjoni. Grazzi ħafna nixtieq nagħlaq dan id-dibattitu u għandi mozzjoni riżoluzzjoni biex nagħlaq dan id-dibattitu u votazzjoni ħassir f'nafsija nhar l-erba' punt li jmiss fuq l-aġenda id-dibattitu konġunt fuq